pero nassigurakom li ma kien xejn gravi. Grazzi ħafna però tal-li kooperajtu ma kulħadd u li imxejtu ma regoli. F'kas ta' Alarm dejjem rridu nkunu siguri sejf eh, nħallu li l-autoritajiet jaħdmu jagħmlu xogħolhom. Għanna paradoss sa ċertu punt fil-parlament. Jina responsabbli għal sigurtà fil-parlament. U xi kultant jiġri illi ma nkunux nafu eżattament x'ġara eh, li faqqa l-alarm. Mela, nerġaw niftħu is-seduta nerġaw nitolbu l-sur Kelly biex jerġa' jibda diskors tiegħu. Skużani il-ħin ma joċ dak li użajt eh, erġeb dam